hija dikjerazzjoni tal-Kommissjoni fuq diplomazija tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ekonomiku. U għal darbohra il-Viċi President Katajnen kellem fissam il-Kommissjoni. Grazie ħafna għal darbohra, President, din hija waħda mill kustjonijiet li verament huma qrib eh, jena qrib mal-kollegi fil-Kommissjoni. Il-Kommissjoni u r reprezentant Oli eh, Karini. Palissa eh, għet jesaminaw. kif jista' jkun hemm diplomazija ekonomika eżet effiċjenti. Id-diplomazija eh, fil-qasam tal-ekonomija u li wieħed juża kull miżura li għandna disponibbli biex, eh, biex nipromuovu l-interessi ekonomiċi tagħna. Dan jfisser li neħu l-xkil u l-barriri u nofru inċentivi għall-investimenti u fil-swieq globali. Konverzjoni regolatorju biex ikun hemm level playing field. Da kollu biex nappoġġaw l-internalizzazzjoni tal-negozji tal-Unjoni Ewropea Untejbu l-koerenza u l-effettività tal-azzjoni eksterna tal-Unjoni Ewropea fil-kamp ekonomiku. Id-diplomazija ekonomika biex ngħidu lajek edha fuq qudiem fuq eh, l-agenda tal-kabir ekonomiku u ħolqin tampigi, waħda mill-prioritajiet tal-Komissjoni tassur Juncker. Dinja fejn il-maġġoranza ta' tkabir ekonomiku ħajsir barra l-Unjoni Ewropea għandna namlu kull sforz mm, u nużaw il-kapaċitajiet tagħna biex biex il-prosperità tal-Europa nibbażaw fuq il-kuntest globali. Għal din ir-raġuni għandna bżonn ehm, approċċ iżjed koerenti biex ikonna riżultati tajbin dak li għandu xaqsam kummerċ, industrija u politika eh, barranija u ta' żvilupp. Diplomazija fil-qasam tal-ekonomija għandha wkoll lat finanzjarju, aċċess għal finanzi għal negozji eh, fil-kamp internazzjonali u għanna internazjonali u għanna intejbuha Il-Kommissjoni eh, eh, għanda l EAS u l-European Investment Bank li huma attivi biex ineħħu il skill u jagħtu inċentivi għall-investiment u kummerċ u jiftħu s-swieq dinji. fokaw fuq eh, governanza, level playing field ma' simsiħba ekonomiċi ewlenin jett jappoġaw ukoll l-internalizzazzjoni tal-businesses tal-Unjoni Ewropea. Namlu dan billi negozjaw eh, ftejim settorjali, ekonomiċi u nikkooperaw f'ċerta setturi mad-dinja kollha. U kif ukoll kooperazzjoni mal-reprezentazzjonijiet tagħna u l-laqat u li u billi nifinanzjaw inizjattivi biex nappoġġaw l-internalizzazzjoni tal-negozju tal-SMEs. Dan se jkun bil-Market Access Partnership, eh, appoġġ għal Kamra tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea u kooperazzjoni Imma dejjem affarijiet oħra nistgħu nagħmlu biex intejbu l-koerenza u l-effettività tal-azzjoni eh, eksterna tal-Unjoni Ewropea fil-kamp ekonomiku. Għandna bżonn ikonna idea ċara x'inhuma l-interessi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea, x'inhuma l għanijiet strateġiċi ma' ċerta msieħba u l Għandna bżonn ukoll nużaw il-politika li u l-odda li għandna biex insegwu dawn l għanijiet Konsultazzjoni kif imiss mal-parlament ħaġa li għanna nizguraw, mal-istati membri u koll, u mal-industrija. Għax l-Unjoni Ewropea maquda għanda eżjed saħħa. Ġi stablit grupp ta' diplomazija fil-qasam tal-ekonomija ma' l-istituzzjoni relevanti u ħajamlu proposti. Dan il-grupp ġajen biex jisaxħaħ il-koordinazzjoni interna. Waħda mill-passi li jmiss huwa li natu l-delegazzjonijiet eh, tal-Unjoni Ewropea eh, nigwidaw maħjar u istruzzjonijiet kif nistaw jappoġġaw l-interessi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea beda jkunu barra palessa qed nirriflettu wkoll kif nistgħu ntejbu l-koordinazzjoni mal-Istati membri u mal-Industrija tal-Unjoni Ewropea biex naħdmu flimkien għall-istess tanijiet u naqsmu x-xogħol l-aħjar maniera. kol biex ikun hemm appoġġ konkret għall-internalizzazzjoni tal-kumpanin tal-Unjoni Ewropea meta aħna eh, biex navitaw li jkun hemm duplikazzjoni. Da kollu ħan nitħattu ma' l istati membri u rappresentanti tal-industrija, imma anki fil-pajjiżi terzi fej il diplomazija ekonomika qed issir fuq il-post. ir ruol ta' delegazzjoni il delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, eventualment huma essenzjali. ir ruol tal-Parlament fil diplomasija ekonomika u kollu huwa importanti għax inkom għandkom relazzjonijiet mal-parlamenti ta' ħafna pajjiżi fid-dinja u tistaw tgħaddu messaġġ importanti meta intu tkun iżruhom. Għandna bżonn insegwu l-istess għanijiet u naħdmu flimkien biex niddefendu l-interessi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk nejqafaw u nixtieq nisma' x'opinjonijiet għandkom dwar dak li nistgħu nagħmlu biex nitalmu l-aħjar prassi li intkom rajtu mal- matul il-ħajja eh, ta'kom u zjarit, zjarat li tamlu barra. Grazzi. l ewel kellim. l onorribuli Taġani għal minuta nofs. Grazzi għafna, Signora President. Lek l-Unjoni Ewropea trid ikollha rwol ewlieni internazzjonalment billi tippromuovi l-kompetitività fl-industrija u fl-enerġija għandha bżonn ikollha diplomazija ekonomika u politika għal diplomazija ekonomika ċara. Għandha bżonn tgħin il-kumpaniji tagħha bħala jkun barra, speċjalment fis-Sweda qed joħorġu, l-Amerika Latina tikkonsolidhom fej jeżistu ġa għanda bżonn ukoll jgħinu l-kumpaniji jisiru internazzjonali, speċjalment l-SMEs. Forms ta' negozju B2B. Li wieħed ikun iżda internazzjonali wara ħjar maniera biex jiġilet kontra il-moviment ta' kumpaniji minn l-Unjoni Ewropea għal pajjiżi oħra. Għandna bżonn ukoll investiment u Eh, flussi ta' turisti biex jgħinu l-izvilupp ta' Europa. Il-Komissjoni żviluppat miżuri effiċenti qed naħseb dwar eh, eh, missjonijiet li jeżistu f'ċerta pajjiżi terzi li għenu biex jestendu l-attivitajiet tal-kumpaniji tagħna lil lin mill-Unjoni Ewropea. Ma l-aħjar maniera biex inkunu nistgħu nagħmlu dan huwa li wieħed ikollu Eh, desks biex najdu hekk speċjalizzati fil-servizz ta' azzjoni għatterna għal dawk l-SMEs li jixtiequ jsiru internazzjonali. Imma niżguraw li aħna nisviluppaw iżjed għal kabir ekonomiku. Jien nispera li l-klim tiegħek isiru realtà u nispera li daw l-impenji ħajsiru wkoll minn eh, kummissarju oħra. Issa mill-essendi, Grappini, għal żewġ minuti. Grazzi President, Kommissarju. Id-diplomazija ekonomika mhux kunċett ġdid maħniex qegħdin nitkellmu fuq għal ewwel darba hawnhekk. Niftakar eh, l-attivitajiet tas Sur Tajani u kien beda program interessanti ħafna fl-2013 fuq diplomazija ekonomika. Għalibek l-Unjoni Ewropea ssir attur aktar poter fuq uh, il-Balk Internazzjonali il-politika barranija għandha jkollha għanijiet ċali, ċari il diplomazija ekonomika tuża l-istrumenti ta' politika barranija sabiex tappoġġa l-interessi ta' l-intraprendituri u biex tagħmel dan l-Unjoni Ewropea għandha tippromuovi il-kompetittività fuq livell dinji għanda iżom il-pozizjoni ta' mexxej fuq il-palk internazzjonali. Ma fid-diskussjonijiet ma diversi kummissarju ma Sur Juncker jiena qatt li għandna ninternazzjonalizzaw il-modell ta' negozju tagħna u eh, bekk l-SMEs ikunu jistaw jispandu kol f'pajizi terzi. Inti jetta di komissarju ma meċ kif ħatamilla għalix minajr budgets ċari għal daw l-SMEs fuq livell internazjonali musaj jibġri xejn il-mistoqsija tiegħi hija ċara u nispera li kolli tweġiba ċara, x'tip ta' strumenti għandek f'moħħok meta l-Unjoni Ewropea qed tagħmel negozjati ma' swieq kbar bħala Amerika ċina u l-kumplament. Bħala President tal- grupp SMI inte jiena l ma' ħafna gruppi ta' SMIs kont ministru għal SMIs f'pajjiżi. Jiġifieri istrumenti ta' diplomazija ekonomika qed tara biex tappoġġa lill MSIs ħalli jespandu n-negozju tagħhom f'pajjiżi terzi. X'jista' jsir biex ikollna SMEs aktar kompetittivi, aktar b'saħħithom fuq is-suq internazzjonali. Għandek pjan, għandek strateġija globali biex tiġġenera it-tħul u tipromuovi dan kollu f'livell ta' kompetizzjoni ġust. Grazzi. Grazzi Lili sijar issa is-sur Krasnodebski. Grazzi ħafna President. Bla dubju l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel aktar billi tuża diplomazija ekonomika, nistgħu nippromovu l-kumpaniji tagħna, l-prodotti tagħna u nattratt eh, niġbdu lejna aktar investituri fl-Ewropa. Il-livell ta' pajjiżi u ta' reġjuni huwa importanti wkoll, is-Sur Katajnen tkellem eh, fuq dan diġà imma għanna bżon metodi ġodda sabiex nwet u diplomazija ekonomika. Din it-tip ta' diplomazija fuq livell tal-Unjoni għandha tieħu in konsiderazzjoni ir-reġjuni kollha tal-Ewropa. il konnafu nafu li ir-realtà hija differenti. Il-lakuna bej Iċ-ċentru tal-Ewropa u l-periferiji edha tikber id-diplomazija ekonomika ma' pajjiżi il-barra mill-Unjoni għandhom jimmiraw sabiex dawn il-lakuni u differenzi jitnaqsu. Grazzi ħafna issa għal grupp għalde is Sinjura Xkak. Grazzi ħafna President din diskussjoni importanti u napoġawa qed niddiskutu til ħaġa fejn palissa eh, għanna l-opportunità inħarsu il-barra mill-Unjoni u naraw l-sfidi ma naraw koll opportunitajiet. Waħda mill-poteri ta' l-Unjoni hija fil-fat is soft power. U eh, dan huwa mod ta' kif aħna nistgħu eh, noħolqu aktar relevanza u stampa aktar ċara għaliex għandna politika ta' kummerċ għaċ-ċittadini tagħna specialment għal smes u anki fl-outreach illi għanna namlu fuq livell eh, ta' żewġ binarji. Ir-rappreżentanti tagħna qed iħarsu lejn l-opportunitajiet f'pajjiżi oħra, imma rridu naraw li nġibu l fejn ukoll fl-Unjoni. Għandna wkoll eh, naraw illi naġixxu aktar Flimkien pala Unjoni riċentement jiena kont f'Boston, Massachusetts pala Viċi President tad Delegazzjoni tal-Amerika ta' din il-Kamra fejn hemm inkubaturi li ġibu l-kumpaniji ta' xjenzi tal-ħajja eh, lejn l-Istati Uniti u għemek tara ħab Ġermaniza, ħab Olandiza, ħab Svediza illi kunu qed joperaw metri flimkien. Allura għaliex ma ninaqdux flimkien u nuru x'tista' toffri l-Ewropa u eh, niġbdu aktar intraprenditorjat, investituri u atturi lura lejn l-Ewropa. L-istess nistaw nejdu għal Silicon Valley, per eżempju, importanti li nevitaw xogħol doppju, imma li nimxu ma' dinja li qed tinbidel u ninvolvu it-teknoloġija kif suppost, ninvolvu wkoll is-settur privat u ntejbu ġittijiet tal-bniedem u responsabilta eh, tal-negozji tagħna ukoll fuq livell dinji. Grazzi ħafna. Issa għal gwe l-NGL is-Sur Helmut Scholz għal minuta. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Min dak li qed tinti u li qed nifhem jiena id-diplomazija ekonomika tfisser li tuża l-influenza tiegħek ħalli toħloq swieq għas-servizzi u l-prodotti u għal dan il-għan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-politika tal-Unjoni se tifoka fuq ek. Aħna provajna illi din il-ħaġa taħdem be ekonomiji sviluppati ħafna u ekonomiji sviluppati sew. Ma rridux situazzjoni fejn f'termini globali aktar minn 50% ta' kummerċ internazzjonali eh, ikun qed jiġi f'nofsinhar biss fir-reġjun ta' nofsinhar. Iġifieri, inti se tkun qed tinvesti f'dan il-kummerċ fil-medda qsira ta' żmien fin-naħa tan-nofsinhar. Tajjeb li nirriflettu fuq dan, grazzi ħafna is-sur Karas għal minuta u nofs. Signora President, Vice President, Signori, Jiena vera kontent illi din il-mistoqsija Missur Dimani appoġġata wkoll mill-gruppi tal smis tista' tiġi indirizzata illum Fi 13 ta' ottubru tal-2015 konna ndirizzajna dan is-suġġett ta' l-SMIs u jiena verament kuntent għaliex l-Awstrija kellha rwol eh, ta' xej fil-fatt għall-organizzazzjonijiet tal-kummerċ aħna kellna rwol importanti eh, f'dawn in-negozjati 80 sa 90 fil-mija ta' tkabbir ekonomiku eh, fil-50 sena li ġej se jsir barra fl-Europa u terz minnu se jsir fiċ-Ċina madana kollu 13% biss ta' l-SMEs se jkunu e-, edin attivi barra minn pajjiżhom bħalissa 25% biss fil-fatt huma attivi fl-Unjoni. Jiġifieri l-investimenti bazat fuq il-globalizzazzjoni qed isir fil-fatt barra l-Ewropa u rridu naraw jekk hux se nkomplu nizviluppaw dan mal-ġirien tagħna u mal-Afrika U jekk se nagħmlu dan, irridu nagħtu l-appoġġ meħtieġ u l-pariri meħtieġa lill smi stana niftħulhom il-bibien u għalhekk jiena qed inħar eh, insaqsi għal kooperazzjoni bej servizzi eh, tal-Unjoni u l smis Grazzi. Francisco Assis Ambot. <clears throat> Assis, jekk jogħġbok? Grazzi ħafna, Chair, Vice President tal-Kummissjoni. Naħseb li d-diplomazija ekonomika għandha ssir xi ħaġa estremament importanti peress li l ekonomija tagħna isiru jkun aktar dipendenti fuq xulxin. L-attivitajiet eh, ta' intraprenditorija isiru dejjem aktar interinstituzzjonali u dejjem rridu niftħu s-swieq tagħna fl-Unjoni Ewropea. U importanti li nappoġġjaw l-SMEs f'dan l-isforz qed jingħataw ħafna appoġġ mill-istati membri m'għandhom bżonn anke l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Illa għaliex l-SMEs isibuha diffiċli ħafna biex jakkwistaw swieq barranin kalli l-in minn xtutna tal-Unjoni Ewropea. hemm sfidi kbar, wieħed irid ikollu instrumenti finanzjarji kif ukoll loġistiċi biex Kifet, l-SMEs u kumpaniji kunu jistaw jibbenefikaw minn aċċess aħjar għas swi internazzjonali li xweħedhom ma jistawx jaslu. Parti dan aħna rridu nattiraw investiment tajjeb għal l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Sur Lewandowski, jak joġbok. Grazzi ħafna ċer. Jena naqbel ma din id-dijanjozi ta'kom u anka il soluzzjoni tal-Sur u Tajjani. Għanna nużaw l-sforzi konġunti tal-istituzzjonijiet biex nipromovu l-interessi ekonomiċi komuni tal-Unjoni Ewropea. Et nintervjeni jena il-għalix bħala il-ċermen ta' delegazzjoni għal l-Iraq għanna u dimna aħna case stadi partikolari ħafna interessanti ħafna. Għet nitkellmu dwar pajis eh, interessanti għandu potenzjal ekonomiku enormi u xċara minn mindu kellna il-ftajim speċjali dwar il-nukleari. Għanna kellna 144 eh, zjarat minn dak iż-żmien l-hawn ħafna xogħol li aħna rridu nagħmlu bħala istituzzjonijiet rridu nħarsu l-interessi tagħna nixtiequ noħolqu spazju ta' investiment ġdid ma' dan il-pajjiż u anke rridu nelbu l-ostakli għall smis u anke niskambjaw l-informazzjoni. Apparti l-144 zjarat uffiċjali eh, fil-livell ta' gvernijiet eh, għandek anka ħafna laqat privati li saru. Hemm bosta problemi li rridu nelbu illa lix aħna rridu anka naraw ċertu livell qoli ta' eh, protezzjoni għal dawk li huma drittijiet tal bnida milli mhux dejjem ikunu konformi mal-interessi ekonomiċi. Li kellim li jmiss Pieper jekk jogħġbok grazzi ħafna, kummissarju, l-enerġija, l-industrija dawn huma strategiċi ħafna u importanti li jkollna inizjattiva diplomatika imma anke l tal-SMEs fl-Unjoni Ewropea. Aħna għanna nassistuhom biex huma jaċċedu eh, swieq barranin u għandu jkollna lek għafasa postali għom biex ngħinuhom anka fil-kuntest ta' TTIP għanna napoġġawhom u anka ninnegozjaw ehm, għal negozijiet ah, negozji għal kondizjoni taħjar li jom. Il-Kummissjoni naħseb li tista' saħħaħ in-netwerk globali tagħha l-SMEs fl-Unjoni Ewropea. U anka Meta jkollok dawn id-delegazzjoniet li jmorru barra, naħseb illi għandhom iżuru kumpaniji rilevanti. Ġifri hemm flus biex aħna nassistu l-SMI għal dak li huwa kummerċ barrani u għanna nippruvaw nagħmlu minn kollox politikament u anka bħala leġislazzjoni għal biex intejbu il-ħajja tal-SMEs. Hija inizjattiva tajba ħafna li għandna qudiemna. Ħallibek l-SMEs tagħna jkunu ambaxxaturi aħjar għall-Unjoni Ewropea stess. Grazzi ħafna, Salini, jekk jogħġba grazzi ħafna. Salata tajba, kummissarju. Id-dimensjoni tal-diplomazija ekonomika hija parti integrali tal-kontinent tagħna. L-kontinent tagħna hija jagħmel minn kollox biex ikun minn ta' quddiem u l-ekonomija dejjem kienet mod ta' kif l-Unjoni Ewropea tippromuovi l-mudell sot ekonomiku tagħha, l-kreattività taċ ċittadini tal-Unjoni u l-negozji tagħha. Għanna bżon kreattività ma fl-istessin rridu nkan nirrispettaw l-individwi u jrid jkollna anka mudell soċjali li jilħaq l-istennija imma biex ikollna diplomazija ekonomika beħter li jkun jaf eh, inu tajjeb, aħna rridu nkunu nafu xa kapaċi namlu, rridu niddefendu li nanfusna aħna tajbin ħafna dik li għal-manifattura. Pero mannix ħafna kwantita ta' eh, materja prima. Għalek, ma għanna bżon strategija importanti, strategija tajba. Rridu nipproduċu bil-materja prima ta' ħaddieħor u naħdmu fl-imkien ma' ħaddieħor. Sfida kbira fil-Mediterran u hemmhekk naħseb li anke diplomazija ekonomika jista' jkollha rwol speċjali ħafna u importanti aħna rridu niddefendu lil nfusna permezz ta' daw il-proposti, nresqu proposti, għandu jkollna mexxejja tal-diplomazija ekonomika biex jennu l-intraprenditori tagħna u l-negozjanti tagħna. Grazzi ħafna il-kellima li jmiss sujka jekk joġbo grazzi ħafna l-ewwel ngħid jiena nixtieq nirringrazzja lil tal talli u zam dan is-suġġett fuq l-aġenda hawnhekk kunċett ġdid, kunċett li nafuħta tajjeb ħafna fl-istati membri wanka fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nirringrazzjak għal darb'oħra tal-li tkomplejt taħdem fuq dan is-suġġett. 24% tal-GDP jinsab fl-Unjoni Ewropea. Aħna waħda mill-iktar forza b'saħħitha ekonomika b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea, imma għandna bżonn diplomazija ekonomika li trid tkun parti mill-politika ehm, barranija politika barranija mingħajr diplomazija ekonomika mhux tajba, mhux b'saħħitha bizzejet, għalhekk bis-saħħa anka tal servizz estern, rridu nżommu il-rwol ta' tmexxija tagħna fil-ekonomija dinija namlu dan għal benefiċċju ta' ċittadini tagħna aħna rridu niftħu għal livell internazzjonali id-diplomazija ekonomika tagħna u rridu nisħu fuq l-importanza eh, tal-SMEs il għaliex għandek il-klassi medja li hija predominanti fl-Unjoni Ewropea jekk tittuża l-mekanizmi kollha dispożizzjoni, ma bistoqsija hi x'inhu l-mekanizmi li għandna dispożizzjoni. Hemm ħafna. Dawn din fl-Istati membri u għandhom jiġu użati biex ikun aktar żvilupp u nespandu aktar l-SMEs u anke sabiex l-Unjoni Ewropea tibqa' minn ta' quddiem fid-dinja. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim qabel ma ngħaddu għal proċedura KHDI is-Sur Polċak. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer. Inizjalment jina kontet nippjana illi nibda diskors b'mod differenti ma wara li smajt il-diskors tal-kummissarju bdilt il-fema ħan istaqsi mistoqsija sa l malanijiet ta' diplomazija ekonomika tal-Unjoni Ewropea l naħseb li l-kummissarju semma dan parzialment bes u jiena nixtieq ngħid li naqbel ma' Sinjura Grappini li bdiet titkellem dwar lodot speċjali li għanna nużaw fi diplomazija ekonomika. Jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea hija parteċipant importanti ħafna fis swieq globali u għalhekk għandha jkollha rwol aktar b'saħħtu f'sens aktar ġenerali. Ma nasibx li aħna rappreżentati biżejjed dawn huma żewġ kwistjonijiet kemm xejn differenti ma marbutin. Is-sur Tajjani tkellem dwar tliet għanijiet Jena naħseb illi huwa importanti li aħna nappuġġaw aktar l-imprizi tagħna u n-negozji tagħna għaliex waħda mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea i li kon, li konna ħafna kumpaniji Ewropej b'saħħithom li kollhom suċċess fis-swieq internazzjonali. Dan għandu jkun aktar lan tagħna anke wara l-iżvilupp ta' din id-diplomazija ekonomika. Grazzi. Grazie a Fnan, narba kellima fuq il-list ta' catch tiegħi. L-ewwel eh, l-Onorevoli Notis Maris. Grazie a Fnan, Signora Presidente. Bil-forzi politiċi tal-prezenta, eh, diplomazija ħikinu adattati għal-Ġermaniżi, ma jgħumux ċittadin u l-SMIT ma jkollhom xaqsam xej u għat impenja l-Stati membri eh, għal deċiżjonijiet ma jirriflettux il-xawqat tax-ċittadini il-diplomazija ekonomika kif miftema mill-Kommissjoni ma tinxija ħaġa sabiħa sanzjoniet kontra Russja kellhom impatt verament kbir minar ma l-Unjoni Ewropea ta' kompens lil dawk li ġew effettwati minn da. Hemm eh, dokumenti li nkixfu li juru li li TTIP hemm ċerta dispożizzjonijiet dwar l-ambjent imma l kommissjoni għaddejja eh, eh, diplomazija ekonomika tal-Kommissjonija bħal NATO eh, ekonomika. U li ma tagħtix kas xiridu l-poplu u qegħdin jinjoraw l-ekonomija hija multipolari, tad-dinja hija multipolari. L-Onorevoli Ivan Jakic biex l-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tibqa kompetittiva u tikber, għanna bżon ninternazzjonalizzaw l-ekonomija tagħna għax il-parti tal-ekonomija eh, parti tal-Unjoni Ewropea fl-ekonomija din dinija qed tonqos. Għanna bżon nħolqu sinerġija ma' diplomazija ta' stati membri bħal Amerika Latina u l-Afrika. Din l-inizjattiva għanna nassoċjawa ma' soġġettiħor li kontinuament eh, eh, nisimaw fuq f'din il-kamra, ġifiri il-migrazzjonijiet. Jina nemmen li din il kustjoni tista' tiġi indirizzata b'forma differenti wkoll u l-aħħar nixtieq ngħid li l-industrija u l-enerġija huwa importanti wkoll wkoll it-turizmu. Imma biex it-turizmu jkun iżda importanti għandna bżonn ikun iżda organizzati minn dak li aħna bħalissa. Grazzi. L-Onorevoli Kollegi, eh, diplomazija Eh, ekonomika għanda eh, interess kbir biex tippromovi l-għanijiet ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea fil-internazzjonalment. U l-Kommissjoni u l-Parlament Ewropew ħafna drabi jgħidu li jitjaħsbu dwar l smi u mhux biż dwar kumpaniji kbar. Jgħidu wkoll dwar it-TTIP. Imma x'in il-verità? 13% biss tal-kumpaniji zaħri jesportaw barra mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa riżultat verament eh, dajjef eh, fl-appoċ għall-SMEs. Għanna bżon ikun zeb saħnitna biex meta nipromuovu l-interessi tagħna u n-negozji tagħna. Għandna bżonn ninkoraġixxu l-kumpaniji iż-żgħar tagħna biex ikollhom aċċess aħjar għax-swieq internazzjonali, mhux biss l-kumpaniji multinazzjonali. U issa dwar it-TTIP IP u ma nibżon daqqassita aħna li għanna bżon u ordni fil-Unjoni Ewropea għax jekk ikonna diżastru għawek ma nistawx nispretendu li għan organizzaw l-affarijiet ħajar x'imkien ieħor. Grazie għafna. Onorevoli eh, Thomases, għal minuta. Il-ftuħ ta' swi ġodda l nista intrapriza u l nattiraw l-investiment tal-Unjoni Ewropea ħaġa tajba għandna nimmobilizzaw il kapacitajiet tagħna għal dan il-għan. Ħafna stati membri għandhom mudell tagħhom ta' diplomazija ekonomika tajtlu narvoli Tomasic u ma jaraw eh, xejn ħażin l-Unjoni Ewropea tagħmel l-istess eh, biex jattiraw l-investimenti, ma naħseb l-koordinazzjoni bejn l-Istati membri u l-Istati membri u l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea biex jaslu għal eh, għal dan m'għandux ikun instituzzjonalizzat. Hemm ħafna differenzi bejn l-istati tagħna u l-ambizzjonijiet tagħhom u apparentament id-diplomazija ekonomika ekonomika tal-Unjoni Ewropea tejn lil dawk li huma iżjed b'saħħithom l-istati b'saħħithom akkosta l-oħrajn. Issa l-Onorevoli Katajnen biex itina l-aħħar kelma. Grazzi ħafna. Grazie ħafna. Tada dibattitu verament interessanti, verament nħu gost, jgħu li kien pionir tal-diplomazija ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Huwa kunċett li inti eh, offrejt fil-ħin biżmin li kont fil-Kummissjoni, aħna qed nippruvaw nibnu eh, fuq fuq dak u nitalmu mill-aħjar pressi biex intajbu l efficienza ta' diplomazija ekonomika tagħna. Kien hemm mistoqsija interessanti. X'inhu mal-għanijiet ta' diplomazija ekonomika? Provajt nispjega dak li qed nagħmlu. Biex nipprova niċċara x'inhu mal-għanijiet. Per eżempju, għandna jew kenna Żewġ dialogi ta' livell oli ma' pajjiżi terzi, ma' l-ewwel kien ma' ċina, u din hija ħaġa konna fuq l-aġenda tagħna jiena nintaqa' regolarment lill-Viċi eh, Prim Ministru Markaj u oħrajn ukoll min naħa ta' ċina, ministri oħra. Dawk l-avvenimenti, dawk l-laqat ġili ikon taħdidiet ma' rappresentanti tas settur privat. U nistidnu l-kumpaniji privati għad-dialogi tagħna biex nisimaw eh, x'qed ngħidu u biex nisimaw x'qed jippretendu miċ-Ċina. U xi tolbu li naħna nagħmlu biex ntejbu n-negozju għalihom. l istess laqgħat, per l-ħallaqa li kellna f'Settembru li għadda f'Biġing, il kommissarju Ettinger, Kommissarju Puċ u koll, ħadu sem fil-dialogu, tkellmu dwar il-kooperazzjoni e, trattaw dwar diversi aspetti u tkellimna dwar il-possibilità e, ta' investiment ċiniż fl europa U pala rezultat ta' dan irnexxenna ntemmu xogħol tekniku tagħna bil-font tal Silk Roads tal tre ta' li qed jibnu ċ-Ċiniżi. Xi xarejn ilu kenna avveniment simili f'Ankara f'Istanbul fej delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea ntaqgħu ma' torok u tawna ideat dwar x'jistgħu jagħmlu żewġ naħat biex jtejbu l-ambjent tan-negozju għat-tnejn. Hemmhekk għal darb'oħra kenna taħdidiet dwar kooperazzjoni regolatorja dwar kwistjonijiet eh, makroekonomiċi kien hemm ukoll il-Kummissarju Moscovici u kooperazzjoni fil-R&D u koll bej Turkija, kooperazzjoni fil-R&D bej Turkija u l-Unjoni Ewropea. Dak huma eżempji ta' tip ta' attività li qed nagħmlu bħalissa. U tajt forma ċara x'inhuma l-għaniet tagħna. Imma kif għadna matul id-dibattitu waħda mill-prioritajiet huwa ftehim ta' negozju ta' kummerċali mal-pajjiżi terzi. Għandna bżonn Namel referenza u koll għal politika ta' zvilup u investiment. Għax ħafna mill-pajizi, pajizi terzi, li aħna għednejnu biex tejbu li nom infusom u li jirċivu għajnuna mill-Unjoni Ewropea u ma disposti jisiru msieħeb tal-Unjoni Ewropea. Umma mux biss li jirċivu lajnuna għall Umma U evidentement diplomazija ekonomika għandha rwol. Għalek, hija waħda mir-raġunijiet li għandna niprovaw nistabbilixxu xi tip ta' font simili dak li għandna EFSI biex jappoġġja l-investiment Ewropew f'pajjiżi terzi. Dak huwa għadha mill-idea tagħna. Naħar punti għaj dwar kooperazzjoni eh, dwar l-SMIs. Ġa għamilt referenza għal eh, ftejm dwar il-kummerċ, il-rwol ta' networks ta' negozju ta' Ewropea huwa importanti. Jena intqajt ħafna kam kmamar ta' kummerċ fiċ-Ċina, per eżempju. Huma għajn lajnejn u d-nej tana biex jkunu nistaw nkunu nafu x'qed jiġri hemmhekk dak li huwa negozju u kummerċ anke fis-Singapur, l-Stati Uniti u Turkija wkoll jiena għandi intenzjoni immur fir-reġjun tal-Golf ukoll u Rean. Jekk il-Parlament għanda xi ideat konkreti dwar kif aħna nkunu nistgħu ntejbu l-għajnuna li aħna natu l-SMEs għajdunna. Nistaw namlu eh, vjaġġi, promuovu il-kummerċ u nistidnu l-SMEs biex jessiċpaw, ma xem li nistaw namlu. Ejjen kun niprovaw nirriflettu fuq daw, naw xistaw nagħmlu li ma minnix sissa. Għaxaw ħafna MPs li għandhom ħafna esperjenza fil-politika tal-negozju, kif nipromuovu il-kummerċ. Jina dispost li nisma l-ideja ta'kom. Dak li nistaw namlu biex nejnu l-kumpaniji eh, tkun ħagġa tajba. Grazie ħafna. Vielen Dank. Grazie ħafna.